Sir President, Signori, membri parlamentari, jena nishtiq. Nifraħ dan id-dibattitu billi nirringrazzja lill parlament tal-li qed din l-opportunità sabiex niddiskutu l-ikbar periklu Eh, huwa li titkun zom sot ma' tliet kapijiet tal-gruppi. Imma ka Sur Schulz, Sur Conventit, Sur Verhofstadt. Il-Kunsill qed jitkellem. Il-Kunsill qed jitkellem fuq id-dibattitu li jmiss, jekk jogħġobkom. Jekk għandkom bżonn titkellmu, ma titkellmu ximkini, ieħor. Grazie ħafna President. Mela jiena kont qed ngħid li nixtieq nirringrazzja lil parlament tal-li tatna ċans li jkollna din id-diskussjoni fuq il-politika antiterrorista u uħut mill-elementi ta' dan ta' din politika mod konkret. U dan qed nagħmluh wara li għadda żmien raġonevoli mill-biża li kien hemm wara t tentattiv ta' Detroit ta' Diċembru li għadda dina ħażet id-dinja kollha. Issa meta jsir xaġa bħal dan, hemm bżonn li nagħtu reazzjoni imma mbagħad hemm bżonn li naħdmu wara u naħdmu b'mod regolari kontin li ma nħaffux iż-żejjed, ma naġlux iż-żejjed għax il-qattusa ġalija nafux għamlet imma rridu noqogħdu attenti bil-mod il-mod u nagħmlu l-affarijiet kif suppost. U għalhekk ma nistgħux innaqsu ma nistawx, ma nindunawx illi il-terrorizmu ma naqasx fil pajzi tal-Unjoni Ewropea. Għalek, aħna ma nistawx li kolna min jitħaq bil-ġlida tagħna u bl-istrateġija tagħna kontra terrorizmu. L-istrateġija tagħna rridu nibdluha, rridu naġġornawha, rridu nitalmu mill izbali illi forsi nkunu għamilna. U għacħar illi kieku ma kienx hemm dan it-tentattiv illi falla f'Detroit f'Diċembru, illum maħniex qegħdin niddiskutu bil-mod kif qegħdin nagħmlu f'din is-seduta. ċoe, f'dan id-dibattitu ħan fuq numru ta' prevenzjonijiet u fuq kollox konklużjonijiet illi aħna qegħdin nagħmlu fl-analiżi tagħna issa ta' dan it-tentattiv ta' dan l-attentat, skużawni ta' Detroit li falla. Irridu namlu l-analizi ta' xfalla fil-fatt f'dan l-attentat u tal-miżuri illi il-pajjiżi differenti qegħdin jieħdu sabiex jekk jista' jkun dawn il-fallimenti jerġgħu jirrepeti ruhom. Aħna qegħdin nitkellmu fuq servizzi antiterroristiċi u l-analiżi komuni illi kullat minnom għandu u għan nitkelmu kol fuq l-iskaners tal-ġisem għadin nitkelmu dwar fallimenti ta' attentat illi ippermettew biex dan l-attentat ma jseħx. Jina nishtiq najt l-ewwel ħaġa x'inhu ma konklużjonijiet l-iktar ovvji illi fl-opinjoni tagħna nistgħu noħorġu minn dan l-attentat fallut ta' Detroit. U ma ħamsa dawn. L-ewwel waħda Detroit u rrit illi l-avjazzjoni ċivili għada priorità u għan prioritarju terroristi. Tininet, Detroit juri li huwa importanti li wieħed jiġbor id-data, però huwa aktar importanti illi dana nintegrawhom u nanalizzawhom. It-tielet punt, Detroit turina illi eh, l-imseba tal-kajda u ma lesti anki illi jaħdmu barra mit-territorju propju tagħhom. Ġifieri qed nitkellmu fuq il-Peninsula Arabika tal-Arabja u l-dik l-Al-Qaeda tal-Magreb Islamiku li huwa teddida li aħna l-koll għanna u għad nifacċaw mbagħad fir-raba' punt Detroit ifakkarna kemm huwa importanti li naħdmu fil-proċess ta' radikalizzazzjoni il-terrorista fil-fatt personalità tiegħu għandha x'taqsam ħafna ma' dan is-suġġett. U mbagħad Detroit jgħidilna wkoll biex inkunu attenti għal dawk l-istati illi jistaw ikunu ta' periklu. Jew jistaw jew li huma jew li jistaw ikunu. Imbagħad il-kwistjoni tal-avjazzjoni ċivili li għadha daqshekk għadda daqsak l-skjuza. Iwassalna għad-dibattitu tal-lejla. Anzi, id-dibattitu konġunt tal-lejla fuq l-informazzjoni u l-użu u l-iskaners tal-ġizem. Dan għam xi ħaġa ġdida miż diskussjoni ġdida mhux l-ewwel darba li qegħdin diskutu hawnhekk laqas. Per eżempju, fl-aħħar rapport tal-koordinatur tal-ġlida antiterrorista Surda Karkove għawnek fi 26 ta' novembru kien hemm rapport interessanti ferm fejn diskuta il-ġestjoni tal-informazzjoni u wkoll il-protezzjoni tad-data personali. Għaliex bazzikament l-informazzjoni u l-analiżi tagħha Umma kif ħajkolna iċ-ċans li diskutu anke l-lejla il-bazi għal ġlieda ta' ter kontra terrorizmu u prevenzjoni tal-attakki terroristiċi. Ridu naraw minn huma dawn in-nies, min qed iġihom l-armi, fejn jistgħu jattakkaw, irridu naraw dina l-istruttura li qiegħda tappoġġhom, irridu naraw x'inhu ma' sistemi ta' komunikazzjoni tagħhom u dan kollu permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u speċjalizzati u għalek biex ikollna din l-informazzjoni kollha disponibbli irridu illi eh, ikun hemm skambju ta' din l-informazzjoni bejnietna u nużawa ikun hemm ġestjoni ta' din l-informazzjoni tajba uħut mill-attentati illi għaddejna minnhom fil-passat jiddispjaċini ngħid setaw forsi jiġu evitati kieku l-informazzjoni kienet għad dispożizzjoni ta' dawk illi kellhom ir responsabiltanti terrorista fi żmien u fil-forma li kien hemm bżonn. Bażikament kieku dik l-informazzjoni se tiġi trattata b'mod intelligenti jekk tippermettu li ngħid hekk kienet eh, forsi twassal għal riżultati differenti minn dak li kellna. Biex ikonna dal-iskambju ta' informazzjoni biex dan issir tajjeb, aħna qegħdin Ninsar fil-qafas tal-Unjoni Ewropea għandna strateġija riċenti li tifforma parti mill konklużjonijiet tal-Konsil ta' Novembru li għadda illi tipprova tpoġġi għad dispożizzjoni tal-forzi tal-sigurtà u l-intelligenza l-informazzjoni neċessarja sabiex ikunu aktar utli u effiċenti fil-ġrida kontra terrorizmu. U din hija id-dejta biss relevanti u xejn iżjed għaliex ovvjament inkella eh, dejta zejta tmur kontra l-effikaċ l-effiċenza. Għalhekk l skambi ta' informazzjoni se tisir b'mod koerenti b'mod professjonali, affidabbli u irid tkun komprensibli wkoll għal ċittadini kollha u l-professjonisti li qegħdin jużuha. L-istrateġija jgħid dokument tittieħu konsiderazzjoni wkoll il-mod kif tinġabar kif jinġabru kamra għalisa din il-kamra e l-ħtiġijiet tal-ġlida kontra terrorizmu fi żmien meta drittijiet tal-persuni u l-privatezza tagħhom u il-protezzjoni tad data personali tagħhom li qegħdin niddiskutu illum wara nofsinhar. Ħaġa oħra li tista' toħroġ minn dan l-attentat ta' Detroit huwa illi il-assi kommerċjali xorta għadhom importanti ħafna għaliex dan it-terrorist prova jitla Iprova jitlaq fuq l aeroplan b'ħafna b'ħafna materjal illi Iwaqqaċċajt dak kollu li għamilna ħna s-sikurta kollha li kellna fl-aeroport għax-xarta nexxielu jitla dan jgħaddi mis-sikurta tal-aeroporti. Għalhekk jgħidu nkomplu ntejbu aħna s servizzi tas-sikurta sabiex nippruvaw naveċaw il-terroristi jew dawk li jistgħu jkunu terroristi jitilgħu fuq l-ajruplani kummerċjali, barmi splossivi, jonka la prekursuri ta' daw l isplossivi Jekk lejna xin namlu ħagġa u laqqas l-oħra, aħna rridu nħarsu l-aeroplani tagħna sabiex ma jaddux, ma, ma jkollniex sitwazzjonijiet bħal dawn. Sal Għawnek għadin niddiskutu dawn il-body scanners. Kif intom tafu fuq dan is-suġġett hija kummissjoni li għandha il-kompetenza korrespondenti sabiex tiffissanijiet u tagħmel ir-regoli. Imbagħad il-Kunsill Informali tal-Ministru tat-Trasport jiddiskutu dak illi eh, il-Kummissjoni. U dina fil-faġġi diskussa fil-, -fagġi, laqa informali tal-Ministri li sar fil-ġematilu f'Toledo. U importanti li jkun hemm pożizzjoni komuni fil-qafas tal-Unjoni Ewropea fuq dawn l-iskaners tal-ġisem, mod partikolari <clears throat> il-mekanizmi ta' protezzjoni u sigurtà fl-ajruporti tagħna. Għax għandna ajruporti li huma inqas protetti minn oħrajn. U fl-aħħar mill-aħħar jekk ikollna ajruport wieħed li huwa inqas protetti fissar li aħna lkoll inqas protetti. Imbagħad Dan huwa suġġett delikat, diffiċli, hemm ħafna aspetti differenti li dun il-konsidraw, wieħed minnhom ovvjament u għali nkunu nafu kemm huma effiċjenti dawn il tip ta' scanners biex propju Iżommu li ikunem hemm terroristi li għandhom pereżempju prekursuri ta' splussivi u splussivi fuqhom li għaddu mis-sigurtà tal-ajruport jitraw fuq l-ajrupjan. Un għandna għanna tal tal intimita tal intimità u privatezza tal persuna Dinja ħaġa li tħassibna ħafna u tinkwetana, imbagħad rridu naraw x'inhi relazzjoni bejn l-użu ta' dawn l-iskaners u s-saħħa. Saħħa ta' nies li jkollhom jgħaddu mill-iskaners biex jitilgħu mbagħad fuq l-ajruplani. Ġifier dawn it-tlet punti l-effiċenza tal-iskaners. Fuq il il-konnessjoni se kollha ma' s-saħħa u l-libertajiet fundamentali ta' ċittadini, aħna qegħdin nagħmlu studji sabiex imbagħad anzi l-Kummissjoni qed tagħmel studji fuqhom li mbagħad ħadd tagħmilhom għad-dispożizzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill nittamaw. Illi anke id-dibattitu li nbeda f'Toledo nkun nistgħu nkompluh sabiex ikollna fl-aħħar mill-aħħar pożizzjoni komuni fuq dan is-suġġett li hija ħaġa li aħna tassew nixtiequ li jkollna ħanieħdu konsiderazzjoni ħafna ir-riżoluzzjoni fit-23 ta' Ottubru 2008 għadċeta dan il-Parlament fuq il-scanners tal-ġisem fejn imbagħad kien hemm valutazzjoni ta' impatt fuq id-drittijiet il-kustjoni tal-protezzjoni tad-data, riperkussjonijiet fuq is-saħħa, l-impatt ekonomiku u kollha nasab li dawn huma kollha aspetti li jdu nieħdu konsiderazzjoni fid-dibattitu tagħna. Dak kollu nixtieq nerġa' l darba ħan nirringrazzja dan il-Parlament tal-li poġġa dawn is-suġġetti fuq il-mejda u nixtieq nirringrazzja lilek President tal-li konfessi li daqshekk bini. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο επίτροποι. Grazie ħafna, nażarġ kommissarji, għawnek, kanna Sir Kalas u Signor Maġdum, Sir Kalas l għawel Grazie, Mr. President. Honorable Members. Sir President, Honorable Membri, Signori. Tajib, jahdem. Għawnek, aħna nisabu għawnek biex natukom l-opinjoni tagħna biex naħna niġġieldu terrorizmu. Il-priorità tiegħi bħala Kummissarju tat Trasport hija sigurtà sikurezza tal-passiġġieri Dinha priorità u l-politika tat trasport tiegħi. U din hija dejjem importanti. L-attakk fuq it-titira 253 għal Detroit fl-25 ta' Deċembru u rina it-teddida li aħna qed konna ngħixu magħha. Jiena nixtieq ngħid li l-standards ġew implementati fl-ajruport ta' Schiphol ġew Amsterdam. Dan l-inċident urina illi kien hemm nuqqas ta' intelligenza nuqqas illi naqdu dots Is-sigurtà tal-avjazzjoni għal daqstant trid tiġi garantita bil-mezzi kollha disponibbli f'konformi ta' sħiħa ma' drittijiet fundamentali. Il-pubbliku li vjaġġa, stakeholders tal-mezzi tax xandir dejjem staqsewna jekk arranġamenti attwali u tajbin biżejjed u għandi bżonn direzzjoni oħra f'dan il-kwart Illum it-teknoloġija tal-screening il-ġodda hekk sejħa skanners tal-ġisem qegħdin jiġu diskussi kullimkien dwar l-użu tal-body scanners fl-ajruporti l-esperti tal-avjazzjoni għalunna illi dawn il-magni għandhom kapaċità aħjar mit-tamir tal-screening li għandna bħalissa għandhom xi ħaġa aħjar huwa progress kbir. Iżda ħna Kif nistaw niddeċidu dwar dan it-tamir? U x'inhuma l-konsegwenzi eh, fuq il-privatezza u s-saħħa dan ma nafuħx illum. Fl-2008 il-Parlament għal l-użu ta' body imaging technology tqajjem bosta kwistjonijiet. L-aktar marbuta mal-protezzjoni tal-data is-saħħa u l-privatezza. Jiena f'April se nippreżentalkom rapport dwar din it-teknoloġija tal-imaging u l-użu tagħha fl-ajruport il-ġodda din ser tqajjem kwistjonijiet ġew għajma fir rezoluzjoni tal-Parlament tal-2008 aħna rridu nħarsu din il-kwistjoni b'mod serju, rridu niddeċidu jekk dan it-ħassib aħjar indirizzawhom fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew. Jiena naħseb li ħer konna qafas Ewropew. Jiena dan qed ngħidu bbażi tal-esperjenza tagħna dwar approċċ komuni mill-11 ta' Settembru u kol fid-dawl tal-efficienza tas-suq uniku l-avjazzjoni. Għafaz ġdijt jgarantixxi standards uniformi frabta ma' sigurta u rispett tal drittijiet tal-individwi. Fl-aħħar jina nixtieq nisħa il-sigurtà tal-ajruporti hija kwistjoni ħafna ikbar u tmur lil lin mill-introduzzjoni ta' teknoloġija tal-screening ġdida. Biex aħna insi nikxfu terrorizmu għandna bżonn ta' miżuri fl flimkien koordinati, sistemi ta' sigurtà metodi ta' riċerki u kooperazzjoni internazzjonali. Kif għal ministru jekk kif l-oħrajn qed jiżviluppaw aħna wkoll irridu niżviluppaw. Il-body scanners huma biss element wieħed f'dan l-iżvilupp. Jiena lest li nisma' dibattitu tagħkom nisaq perqan u grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna għad signora Malmström. Thank you very much, Mr. President. Grazie, Sir President, onorevoli membri. Dan huwa l-approċ dit, l-approċ duo. Kif għal kif semmejna f'dan il-dibattitu li għadda, issa daħal fis trattat ta' Lisbona u jina narata li sar naħdem flimkien ma'kom fi ġdida kontra terrorizmu. Kif ukoll fuq kwistjoni oħra marbuta ma' sigurtà. Aħna dan ser nagħmluh u ser nirrispettaw il-fatt li huma l-istati membri li għandhom responsabilità ħarija dwar il-kooperazzjoni u l-ħidma ta' servizzi ta' sigurtà. Jien nixtieq nfakkarkom xħud kienu preżenti fil-smieħ tiegħi ftit tal-ġimgħat ilu jiena wedejt li se nagħmel evalwazzjoni tal-politika kontra terrorizmu kollha. Jiena staqsejt is-servizzi tiegħi biex jippreparaw evalwazzjoni ġenerali u jgħidu li x'inkiseb sissa u jiena bbażita dan se niddeċidi kif se nkompli eh, avanza. Aħna rridu navalwaw, rridu nifmu ta' xanna bħalissa, rridu naraw x'qed osna u x'neħtieġu biex inkunu nistgħu nipproponu miżuri ġodda, miżuri aħjar. Jiena ser nresqilkom din l-evalwazzjoni diskutija ma'kom. Iżda dan ma jfissirx illi jiena ma nafx eh, il-fatt illi t-teddida eh, ta' terrorizmu ma naqsitx. Kif għar sur Karla sur Presidenza tal-Kunsil aħna nafu illi terrorizmu huwa fost l fost likbar ikbar teddit għal-valur għal-valur u demokrazija tagħna. Dawn rajni mill-titjera ta' Detroit dan l-aħħar. Na statistika mill-Interpol Turina li fit l-2008 stati membri l-ġodda irrapportaw 515 attakki ta' terroristiċi illi fallew jew kienu ta' suċċess u kien hemm 187 proċedimenti, 57% ta' dawn kienu marbuta ma' l-Al-Qaida jew terroristu Islamiku, 39% ma' terrorizmu ta' separatisti pal pereżempju dawk ġewwa Spanja. Nafu li fl-2008 kellna l-avvenimenti traġiċi wkoll u l-bombardamenti ġewwa Mumbai li kienu mirati fosthom il-ċittadini Ewropej, fosthom membri ta' din il-Kamra, dawn iċ-ċifri minħata l-Europol jgħidulna biċċar illi terrorizmu għadu hemmhekk. U għalhekk huwa importanti illi aħna nizguraw illi ser nużaw lodda kollha biex niġildu il terrorizmu Iżda dejjem nirrispentaw id-drittijiet fundamentali jekk ħarsu l-istrumenti li għandna illum għanna l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea kontra terrorizmu ġi żviluppata wara l-attakki ġewwa Madrid u ġewwa Londra. Din l-istrateġija tur l-impenn tal-Unjoni biex tiġġieled it-terrorizmu b'mod globali u tirrispetta drittijiet tal-bniedem, tagħmel Ewropa aktar sigura tippermetti li ċittadini jgħixu eh, f'żona ta' sigurtà, libertà u ġustizzja. Ovvjament dan huwa impenn li għadu validu. Ma jista' jkun hemm l-ebda libertà mingħajr sigurtà, ma jista' jkun hemm l-ebda sigurtà mingħajr il-libertà. U għalhekk jiena qed nirrispetta drittijiet fundamentali u l-rispett lejn id-drittijiet fundamentali mhux biss eh, rekwiżit lejn din id-demokrazija iżda jaħtieġa wkoll biex aħna niżguraw il-politika tagħna tibqa' kredibbli, leġittima u sostenibbli. U għalhekk il-Kummissjoni ser tipproponi miżuri illi ser ikunu soġġetti għall screening tal-liġi Ewropea l-aktar dwar drittijiet fundamentali u kif ukoll evalwazzjoni tal-impatt eh, rigorus l-iktar dwar id-data personali u dik tal-individwi. Kif nafu terrorizmu u fenomenu globali u għalhekk aħna se nibqgħu impenjati biex nikoperaw mal-alleati u l-imsieħba tagħna f'organizzazzjonijiet internazzjonali madwar id-dinja. Dwar dimensjoni interna tal-ġlieda u prevenzjoni ta' terrorizmu, aħna f'strateġija tagħna għandna xi għanijiet ewlenin dwar kif l-Unjoni tista' tikkontribwixxi fil-ġidda kontra terrorizmu. Jiena eh, dawn naqsam dawn il-lanijiet l-aktar biex niproteġu l-infrastruttura tagħna napoġġaw il-vitmi intejbu l-iskambju ta' informazzjoni bej l-autoritajiet nazzjonali kooperazzjoni ma dawk kollha interessati irdu niġġieldu wkoll u nirreaġixxu għal teddit mhux konvenzjonali ma rridux inħallu l-finanzjamenti għaddu anti terroristi u rridu ninvestu aktar fir-riċerka. Aħna ovvjament appoġġajna dan l-iżvilupp dawn il-politika minħat tal komissjoni Ewropea flimkien mal istati membri. Is-sena l-oħra il komissjoni għamlet kontribuzzjoni kbira biex ittejjeb il-qafas legali. Per eżempju għanna il-mandat tar-rest Ewropew li faċilita l-proċessi ta' tradizzjoni fl-istati membri. Aħna wkoll għamilna ħidma importanti biex nġildu terrorizmu fuq l-internet. Aħna nedejna programm Ewropew għal ħarsin biex aħna nillimitaw l-aċċess tat terrorizmu tat terroristi għall-internet u l-finanzjament. Il-pjan dwar l-esplosivi u waħda mill-miżuri importanti biex tella l-livell ta' ġlieda kontra terrorizmu, terroristi li jridu jużaw dan it-tip ta' esplosiv. Rridu niġildu tamir li jista' jiġi użat biex jiġu mamula dan it-tip ta' esplosiv u bombi. Għandna wkoll il-pjantazzjoni propost mill-Kummissjoni f'Ġunju li għadda u li miegħu qabel il-Kunsil dan fih 130 miżura u l-Kummissjoni allokat miljun euro illi jista' jiġi jkun disponibbli mill-programmi attwali biex jiffaċilita l-implementazzjoni. Jiena impenjata biex fis-snin li ġejjin il-Kummissjoni Ewropea tkompli tiżviluppar wol tagħha bħala katalista għal kooperazzjoni, skambju tal-aqwa prattika, ġabra ta' riżorsi, riċerka, kif ukoll tagħti riżorsi għal bidliet aħna nistgħu noħolqu Fond Internazzjonali ta' Sigurtà u dan jinsab fil-programm sa' Stokkolma. Fuq skala kbira ovvjament għandna l-skambju ta' informazzjoni internazzjonali li tikkonċerna l ħazna ta' data, l-kollezzjoni ta' data u din rigwarda eluf ta' ċittadini. Dan tkellimna dwaru fl-aħħar dibattitu li kienna. Irdun nqisu standards għoljien ta' sikurta biex niprevenu li jkun hemm ġestjoni ħażina tad dejta u rridu naqdu d-dots kif qal is-Sur Kallas. Flimkien mal-kollega tiegħi Vivian Redding jiena ser naqat reġim sieħa ta' protezzjoni ta' data u da ser indaħal ukoll involvent tal-pulizija. Dan kollu ser jiġi konsidrat fl-evalwazzjoni u ser jaqa' taħt il-kompitu tal-istrateġija interna ta' sikurta li jinsen resqilkom fi ftit tal-ħin. Sur President, nistiq nikonkludi billi ngħid illi aħna fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nirnessu biex niġildu terrorizmu jekk aħna nibqgħu eh, nkunu nibqgħu nħarsu drittijiet tal-bniedem. Ma rridux napplikaw standards doppji, aħna nistgħu niddefendu dan billi aħna nibqgħu lejali lejn il-valuri tagħna demokrazija u l-istat ta' dritt, grazzi. Grazzi. U U qed neħdu gost li narawkom hawnhekk flimkien. Jiena ħanoqgħod ħankun strat ħafna bil-ħin. Sur Weber. Kommentarje dran kommen, ist der Präsident plötzlich äh, streng mit der Zeit. Ähm, Ekki Kif il-membri tal-parlament ikollhom opportunità biex kelmu, inti issir xi ftit aħrax magħna. Sur President, rappresentanti tal-Kunsill, komissjoni. Jiena kontenti li aħna maħniex nitkellmu biss dwar Swift u l-iskeners tal-ġisem iżda dwar il-ġlieda kontra terrorizmu terrorizmu huwa teddida ġenwina ċittadini tal-Ewropa. Il-ħidma li saret sissa kienet pożittiva u nixtieq nirringrazzja l-awtoritajiet. Nixtieq nirringrazzja l kollha li żguraw li aħna jkollna s-sigurta' meħtieġa. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-imsieħba tagħna. Issa dwar dak li qegħdin nistennew għal ġejjien, għandi tliet proposti konkreti li l-ewwel il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet fl-Ewropa dejjem ikun hemm headline f'kull dokumenti li tgħid li aħna rridu nikkoperaw, rridu ntejbu l-kooperazzjoni. Iżda fil-prattika qatt ma jiġri xejn, f'Toledo ma ġara xejn dwar kooperazzjoni pratika. Hemm nuqqas ta' kooperazzjoni mhux nuqqas ta' dejta kif rajna fit-titjira ta' Detroit kummissjoni trid tagħmel il-ħidma tagħha hawnhekk u titressaq il-proposti. It-tieni ħaġa f'dak li għandu x'jaqsam il-ġabra ta' data data tal-mobiles per eżempju, tal-GSM. U l-ħazna ta' din id-data, rridu naraw x'liġijiet adottajna, għandkom is-support tal-PPE biex dan tevalwaw, rridu nizguraw li dan aħna nużaw fis-snin li ġejjin. Kena dibattitu dwar Swift, irridu naġaw nikonsidraw mill ġdid għaliex aħna rridu organizzaw l-kooperazzjoni mal-Istati Uniti, din trid tkun organizzata għaliex aħna bħala Ewropew, Ewropej, ma nistgħux nevalwaw id-data. Din hija idea għal-ġejjeni. Forsi aħna nistgħu nanalizzawha. President nispera li tifhem illi jiena biss xiftit il-ħin. Is-sura l-kadraw għal-minuta. Ma tantx għandi ħin disponibbli. U għalhekk jiena ser ngħid eh, se nitkellem dwar il-kwistjoni tawlenin Dwar il-body scanners. Fil-bidu din sibnija xi panaċeja, konsidrajnija pala panaċeja, zdanna bżon ta' approċ koordinat pan-Ewropew. Għana rridu nobdu l-istess regoli għalix jek dan ma jisirx ser nispiċaw f'taħwida kbira. President tal-Kunsil semma dan u bosta membri fil-Kunsil forsi ma baqgħux segwu din il-perspettiva u din nirridu ma rridux naċċettaw. Għanna bżonn ta' approċ globali biex niġildu terrorizmu. Ma rridux konklużjonijiet ta' malaj malaj. Irridu naħsbu dwar miżuri qabel inħabru għom, rridu naraw il-body scanners f'kuntest aktar wiesa, flimkien ma' miżuri komplementari oħra. Per eżempju, s-saħħa pubblika u l-implikazzjonijiet finanzjarji. Telet ħaġa irridu ma rridux nibqgħu nagħtu l-impressjoni li l skanners tal-ġisem huma siguri mija fil-mija jew inkella ser jagħtu ċertu informazzjoni. Xi drabi wieħed laqas ikun jista' isib l-affarijiet li jkunu ġol ġisem u għalhekk dawn mhumiex mija fil-mija żguri għandna bżonn ta' studji qabel ma noħorġu bil-proposti. Sur President, il-Ministru Barkaba laqt il-musmar fuq rasu. Detroit u Munich u rewna illi għanna vojt dak li għanda xaqsam il-koordinazzjoni u għalek irdu naġiċu malajk jista' jkun. Irdu applikaw il-mizuri diġa jizistu fl-Istati Uniti u postijiet oħra, zadan ser jagħmel l-affarijiet aktar siguri din hija mistoqsija irdu nistaqsuha bosta mistoqsijiet marbuta mal-scanners tal-ġisem. X'inhi t-teknoloġija, x'inhi radjazzjoni tagħmel eh, sara lis saħħa tagħna x'jara tara eh, spots ħodor u den x'tagħmel l bniedem X'inhuma l-ispejjeż? Min ser iħallas għal dan kollu? Ħafna mistoqsijiet irridu nsolvu. aħna bħalissa nsabu fil-proċess fejn naraw dawn il-kwistjonijiet, aħna rridu naħsbu dwar metodu aktar ġdid li ma nfittxux il-bomba, iżda il-persuna din hija alternattiva, ovvjament ma nistgħux nidiskriminaw, iżda rridu nigarantixxu il-drittijiet. Signor Sargentini għal-minuta. Il-Parlament ftit ilu qal illi kif kena ndaħlu l-skanner tal-ġisem Aħna kena namlu ċertu rekwiziti, privatezza, protezzjoni ta' dejta, dinjità umana, is-saħħa u l-libertà tal-għażla. Hekk għadna dak iż-żmien. Hemm teknoloġija li dan kollu tiżgurah, X-rays, ritratti eh, tal-bniedem arwin. Qed juża l-apparat tamir kollu qed jiġi użat ma m'hemmx l-ebda libertà tal-għażla. introdott tamir ġdid fl-Italja u l-Ministru tal-Ġustizzja Olandiż tala pal-istess tamir għall-Ewropa kollha. Għat-titjiriet kollha mhux biss għall-Istati Uniti. Issa jekk aħna dejjem nibqgħu lura u nippruvaw insegu teknoloġija qed tiegħina dan kollu x'ingħidu dwar is-soċjetà tagħna, aħna rridu nħarsu soċjetà tagħna, jiena naqbel mal-kollega tiegħi mill-SND. Tajmu bosta mistoqsijiet importanti, x'tip ta' Europa rridu? Jekk ma jkunx hemm sigurtà totali għat ċittadini tagħna. Grazzi, is-Sur Van Dalen. Sur President, l-scanners tal-ġisem jaqdu rekwiziti kollha rajna eh, stampi siguri tal-forma tal-bniedem u wieħed hemmhekk jara kemm xi likwidi jekk hemmx armi illi jistgħu jindikaw dan. Jekk dan jiġi indikat mela allura il-persuni eh, jiġu interrogati, jizarridu niftakru illi radjazzjoni jenqas minn dik tal-mobile phones il-kjus ħajkunu ħafna inqas. Xinajdu dwar l-ispejjeż, l-iskaners il-ġodda ser jgħinu biex tiġi komplementata il-vojt li għanna fid-data, għanna bżon ta' skambju tajjeb ta' data, komunikazzjoni tajba, jina naħseb irridu nintroduċu dan it-tamir ma lajkem jista' jkun bħala strumenti komplementari. Istur sur ta' fares għal-minuta u nofs. Grazzi, sur President. kider illi magna illi Swit 150 mill elf euro tiswa ħafna flus biex wieħed jixtrija u kana terrorista ta' Detroit l imbagħad spiċċa ġelbuh il-passiġġieri stess, ġifieri vera kellna bżonn għandna bżonn ta' dawn l-scanners tal-ġisem Għanna bżon li nidħlu daqsek fil-ħajja privata tan-nies, dinha mhux intrużjoni, aħna għandna responsabilità bħala parlamentari. Iva, iridu niġġieldu it terrorizmu iridu ikun hemm din l-iskambju tad-dejta u ktar ma jkun hemm skambju ta' iktar aħjar imma mbagħad irridu aħna nibbażaw l-affarijiet u l-azzjonijiet tagħna fuq affarijiet sodi, bażi reali. Issa l-idea li il-terrorizmu qed jiżdied u li aħna rridu dejjem niġġilduh huwa minnu, però l-attentat ta' Detroit ġie evitat b'mod sempliċi ħafna, setajna nevitaw jerġa b'mod sempliċi ħafna u memx għalfejn noqogħdu nagħmlu daw l-affarijiet li qegħdin niddiskutu għaw, meta għandna terroristi illi jistgħu jakkwistaw materjal biex Jamlu l-bombi, nasab li jiddu nkunu nafu eżatt eżattament xinu ma l-affarijiet eh, eh, eh, x'inhu ma drittijiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Sur Paxos għal-minuta. President, kollegi, l-Unjoni Ewropea tittamel għal mutaħa biex tiżgura servizzi segreti ma jużawx il-ġlieda kontra terrorizmu bħala ġustifikazzjoni għat-tortura. Ħabsijiet segreti u koll jużaw dan meta l-gvernijiet joġezzjonaw il-metodu tagħhom. Sur Mari qal illi ra ħafna evidenza marbuta ma' tortura ġewwa l-Uzbekistan u ra dossier ta' persuna miżmuma illi eh, miet minħabba il-maja għali. Irridu naraw illi din ma tmurx kontra konvenzjoni ta' tortura. Ma rridux nitmejlu bidrittijiet tal-bniedem. Sur President, jiena nħeġġek biex tiftaħ inkjesta politika u tagħmel kumitat temporanju tal-Parlament dwar is-CIA u l-effetti tiegħu ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Sur President, aħna rridu noqogħdu attenti li dan il-dibattitu dwar it-terrorizmu ma nżommux biss fuq id-data protection u l-iskanners tal-ġisem. Il-Kunsill u l komissjoni fl istqarija tagħhom ma semmewx l islamizmu radikali. Illi qegħdin naraw li minnu qed jinbet it-terrorizmu internazzjonali minħabba korrettezza politika aħna ma nistawx naġixxu kif irridu. Jekk dan isir mela allura kull approċċ li nieħdu ser ifalli. l kummissjoni u l-Parlament qegħdin jiffukaw dwar id-drittijiet ċivili. Dan huwa importanti ovvjament. Iżda ma rridux inkunu formali dwar kollox. Din hija l-istess ħaġa dwar il-programm ta' intraċċar tal-finanzjament tat terroristi Din hija l-istess ħaġa, irdu terrorizmu. Iżda ma rridux nużaw xi approċċ eh, għadim għaliex ma nkunux qed naqdu il-tiġijiet taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Il-kellem li mis sur kun għal-minuta u nofs. President, kollegi, dwar dak li għandu x'jaqsam, il-PPS da kontra terrorizmu hija fost Twieħed mill-lanijiet tagħna tas-seklu 21 aħna tagħna trid nittrattaħ fuq livell parlamentari wkoll fil-Kumitat ta' Trasport aħna tkellimna dwar proibizzjoni tal-likwidi u l-hand luggage u issa qegħdin naraw il-kwistjoni tal-iskaners tal-ġisem mija fil-mija sigurtà, ovvjament dan ma jistax eh, niksbuh la issa u laqas fil-ġejjieni. Ovvjament nistgħu naħdmu fuq it teknoloġija biex tqarreb lejn il-100% sigurtà. Iżda hemm xi regoli rridu nirrispettaw. Anke fuq il-livell tal-Parlament u hawnhekk aħna fil-grupp politiku naħseb il koll binna li l-ewwel ħaġa s-saħħa tal-passiġġieri tagħna ma tridx titpoġġa friskju. Irrid ikollna skanners tal-ġisem żviluppati tajjeb li jaħdmu eh, għabbażi ta' proċedura xirqa U apparti minn hekk l-scanners tal-ġisem ma jirdux jiġu użati bħala xi tip ta' eżempju ta' użu ħażin ta' l-X-rays fil-Kumitat ta' Trasportu dak libe. Aħna wasanna għal ftehim. Aħna ħsibna l-Kummissjoni trid tressaq proposta leġislazzjoni fl-aħħar ta' Marzu bidu ta' April dwar l-iskaners tal-ġisem għalmenu qabel il-wafqa tas sajf u hemm xi aspetti li aħjar jieħdu konsiderazzjoni pereżempju l-kooperazzjoni tajba bejn trasport tal-Kumitat u l-Kumitat Libe kif ukoll Kumitat ta' Drittijiet Ċivili. Ir-responsabilità ta' miżuri tekniċi u ċertifikazzjoni fuq livell Ewropew. Dan irridu nagħmluh biex niżguraw li jkollna sigurtà madwar il-kontinent. Grazzi Sur Moraes għal-minuta. Kien hemm tliet kummissarji illi huma responsabbli hawnhekk. Aħna sodisfatti dwar dan. Is-sura din kummissarju ma tinsabx hawnhekk hija qalet il-ġimgħa l-oħra li dak li nafu huwa e, li l-iskanef tal-ġisem jista' jinvadu il-privatezza ta' dak li jkunu għalhekk irridu e, nevalwaw sew l-impatt tagħhom. Din hija l-istqarrija li rridu nagħmlu f'dan l-istadju hekk bikri aħna fl-essendi nemnu li t-teknoloġija tista' tiġilet it-terrorizmu. U Sinjura Malmström dan qalitu e, permezz ta' affas legali aktar vast, din hija ġlida serja Jiena personali netwaqqaf f'bosta eh, aeroporti jekk it-teknoloġija tista' tgħin din hija xi ħaġa tajba, iżda l-persuni li nirrappreżenta fil-kostituenza tiegħi li jiġu trattati ħażin fil-fażi ta' sigurtà għalihom neħtieġu li huma jkollhom sigurtà u li l-Kumitat ta' Trasport ikollu approċċ konġunt, irridu li l-libertajiet ċivili jiġu mħarsa, jkun hemm terrorizmu ġieda kontra terrorizmu effettiva u rridu nkunu nafu li dan irrid ikun Ewropew pan-Ewropew, irrid ikun approċ pan-Ewropew u effettiv. L-Onorevoli Latford. Um, <laughs> jina nishtiq nitkellem dwar ir-rispett ta' drittijiet tal-stat ta' dritt minnaħa ta' servizzi segreti. Illum rajna illi kienem sentenza illi fetħet bera il-segretezza tal-gvern tal-Renju Unit. Is-sirfizi segreti tal-Renju Unit kienu voluti fit tortura ta' Binja Mohammed. ċaħseb il konsil dwar dan il-ksur totali ta' artikolu 6 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea l konvenzjoni ta' Tortura. Fl-2006 jiena mesċejt delegazzjoni tal-membri parlamentari dwar il-tortura ġewwa Londra. U hemmhekk Jeff Hoon tilef nofs il-laqa juqot jgħidinna li aħna kontra għedinna naraw dwar kompliċità ta' Renjonit. Uwa jina l-lum jistħoqli apologija minnħatijaw. Illum qegħdin naraw inkjesta indipendenti dwar il-kompliċità tar renju Unit u l-abużi. Qegħdin naraw investigazzjoni rapida tal-pulizija u dinar u koll eh, kien ingħatat informazzjoni minnaħat tal-pulizija metu ma tqalilhom biex jibqgħu sikta. Uh, thank you, President. Back to body scanners. Um, Is-Sur Bradburn. Jiena tal-opinjoni li kull miżura li t-tajja is-sigurtà għal dawk li jivvjaġġaw aħna rridu nilqawa, iżda trid tkun proporzjonali u trid tagħti lill-vjaġġaturi rispett li jistħoqlu. Wara la tentattiv li kien hemm f'jum il-miliet aħna rrid ikollna reazzjoni biex nimponu kull mezz biex intejbu s-sigurtà. F'xi membri, membri, pereżempju dak tiegħi, l-użu ta' dan it-tamir huwa sa obbligatorju m'hemm l-ebda alternattivi disponibbli. Jiena ma toġobniex il-politika ta' no scan no fly. Ikolli ngħid li d-deċiżjoni mill-Gvern tar-Renju Unit biex idaħħal il-body scanners hija skandlu. Irridu naraw il-fatt li fjum il-miliet din ma kien dak li ġara dan ma kienx minħabba sigurta dajfa fl-ajruport imma minħabba sistema dajfa ta' skambju ta' informazzjoni. Hemm qal li dan dawn il-tip ta' splussif ma kienx jista' jiġi e, misjub minnaħa ta' dawn il-body scanners. Għandna bżonn ta' sistema adegwata ta' profiling tal-passiġġieri. Is-Sur Borgesio. il-terrorizmu qed jevolvi u aħna rridu nibqgħu warajh, rridu nsegwu l-bidliet għaliex it-terroristi Huwa diffiċli li wieħed jindividwa maħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar dettijiet tal-privatezza biex nintroduċu miżuri ta' teknoloġija aktar avvanzata aħna irridu nkunu hawnhekk u nitkellmu dwar ċertu sentenzi tal-Qorti tal-Lussemburgu. Illi tiftaħ fetħiet oħra għat-terrorizmu minnaħa tal- tal-punent. Irridu noqogħdu attenti għalix dan ma jwassal għal xej, dan idajjifna, maħnzi, aħna għanna nkunu aktar b'saħħitna u dim din il-teddita ek gravi fejn terroristi u diffiċil u għet isibom. Dawn qed jitlu kull imkien, għada fil-ħodu jistaw ikunu fuq l-ajruplan li aħna sar naqbdu. U jekk l-Ewropa tibqa' għaddejja hekk tibqa tagħti ħafna garanziji ser eh, tinfetaħ eh, ser jinfetaħ vojt kbir dak li għandu xaqsam mis-sigurtà. Il-Kummissarju jrid eh, jitħasseb dwar dan jiena rajtu tkellem wis ġeneriku meta huwa semma terrorizmu Islamiku, grazzi. Is-sur Ehrenhauser. Grazzi ħafna fis-sena fejn kien hemm 16,000 persuna li mitu minħabba attak terroristiku, però jekk inti tqabbel ma' ċifri tal-lum il-ġurnata, pereżempju hemm 6,000 persuna kuljum li jmutu blades. L-isterizmu ta' terroristi jirrestringi il-libertà ta' ċittadini tagħna, tal-vjaġġaturi tagħna u anke ta' dawn l-scanners tal-ġisem li aħna din nitkellmu dwarhom u anka l-effiċenza tas servizzi tal-intelligenza. Dan il-Parlament jiet iħeġġiġna sabiex aħna jkollna supervizjoni demokratika bħalma s-soltu ikun l-standard normali f'kull stat membru. Jena nitlob l-Komissjoni sabiex jiżguraw li dan l-standardized user interface għandu jkun introdott. U l-Komissjoni għandha tiżgura illi hemm biżejjed fondi għal dan il-għan. Grazzi ħafna sur President dan huwa suġġest ta' importanza kbira ġifir ġilda kontra t terrorizmu aħna rridu neħdu azzjoni mill-iktar fis u aħna qegħdin nippruvaw nieħdu situazzjoni qegħdin nagħmlu progress, nafu wkoll li kien hemm ir-raba attentat f'Detroit, però naħseb li hemm bżonn li njihdu ċertu deċiżjonijiet sabiex nżidu sigurtà fl-ajruporti tagħna. Rridu jkollna kontrolla aħjar fl-ajruporti u din hija responsabilta tagħna. Ma nistax ninsew din responsabilità aħna ma nistax ninsew ukoll it-terroristi mhux qed joqogħdu bil-qiegħda bidejhom fuq żaqhom jistennew lilna aħna rridu naraw illi nirrispettaw id-drittijiet tal-privatezza kif ukoll nipproteġu s-saħħa taċ-ċittadini tagħna wkoll. Irridu jkollna regoli li jkunu eh, jistgħu jkunu implementati bl-istess mod fl-Unjoni Ewropea kollha. Jiena nixtieq ngħid lil dawk li huma nkwetati dwar il-ksur ta' drittijiet tal-privatezza illi id-dritt għal ħajja huwa l-iktar ħaġa importanti u hemm bżonn illi nkunu nistgħu ngħixu f'livell ta' sikurtà adatta tal kulħadd. Grazzi ħafna Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna il-terrorizmu hija teddida globali fil-fatt u hija responsabilità tal-kol kemm aħna sabiex aħna nippruvaw nindirizzawha din il-problema u t trattat tal-Lisbona hija tistabilix il-bażi sabiex aħna naħdmu fuq eh, Eh, politika kontra terrorizmu fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq li nibda nitkellem fuq xi ftit mill-ingredjenti li naħseb li huwa importanti li jkunu inklużi f'din il-politika hemm bżonn li nagħmlu skambju ta' informazzjoni speċjalment dak li għandu x'jaqsam mekkaniżmi ta' finanzjar kif ukoll informazzjoni ta' intelligenza f'dak li għandu x'jaqsam eh, programmi ta' ir-riċerka dan għandhom ikunu implementati bir-rispett naturalment ta' drittijiet ta' fundamentali. Aħna rridu naħdmu wkoll mal-pajjiżi terzi mal-Afganistan u mal-pajjiżi tal-Arn tal-Afrika. Aħna rridu niżguraw li dawn l-scanners, dawn il-magni li jiskenjaw il-ġisem ikunu tajbin u avvanzati fuq livell teknoloġiku, però fl-istess ma jagħmluwiex impossibbli li l-passiġġieri ehm, imorru fl-aeroporti. imbagħad għandek il-Kunsill ta' Toledo u il-qasam ta' sigurtà transatlantika illi jgħidlek illi aħna rridu naħdmu mal-Istati Uniti sabiex nelbu din it-tadida. Sur President, waħda mill-modi ta' kif aħna nistgħu nipprevjenu terrorizmu hija permezz tal-informazzjoni ehm, sigrita. Iżda din l-informazzjoni trid naturalment tiċċirkola u s servizzi ta' intelligenza tal-Istati Uniti, per eżempju, huma għandhom informazzjoni ġurnata minna tal-Ewropa meta tħares lej per eżempju eh, suspettati li eh, terrorist suspettati illi kienu arrestati fuq l-aeroplan li kienu sejrin Detroit. Din hija xi ħaġa tajba, però jiena naħseb illi hemm bżonn li jkollna sistema tajba ta' skambju ta' informazzjoni ħalli aħna nkunu nistgħu nistabilixxu iktar reċiproċità. Aħna rridu niżguraw li għandna istituzzjoni illi tista' tigarantixxi skrutinju kif suppost. Aħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm iktar skambju ta' informazzjoni privata ta' ċittadini tagħna, però fl-istessin l-awtoritajiet tal-Istati Uniti qegħdin jiċdu li jtuna ċertu informazzjoni li tista' tgħinna sabiex aħna niġġieldu eh, eh, lil din it-tedita tat-terrorizmu. Grazzi ħafna. Signora Pizzotto l-minuta. Ikolli ngħid li meta aħna nitkellmu dwar il-ġlieda kontra terrorizmu u nitkellmu biss dwar servizzi segreti u teknoloġija dejjem ikolli l-impressjoni li aħna qegħdin eżaminaw din il-kwistjoni b'mod mhux xieraq. Palli kieku aħna ridna nikuraw xi marda u nifukaw biss fuq sintomi biss u mhux fuq il-kawżi. Issa forsi wasal żmien li trattaw il-problema ta' terrorizmu billi mmorru fil-qalba tal-kwistjoni u mhux nitkellmu biss dwar l-estern, problemi esterni tagħha. Per eżempju, irridu ndunaw illi terrorizmu huwa l-manifestazzjoni diretta tal-abilta jew irrieda minnaħ ta' gruppi etniċi illi jintegraw fil-tessut eh, kulturali Ewropew. Nishtiq nistaqsil dan il-Parlament, aħna rridu niddiskutu terrorizmu mela allura dan il-Parlament ejja jkollu l-koraġġ li jindirizza dibattitu dwar l-integrazzjoni tal-Musulmani fl-Ewropa kif ukoll dwar il-qsim ta' valuri, drittijiet u libertajiet tal-punent. Jiena għamilt mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar il-velu. Jider illi mem lebda rieda li dak li kun jitratta dan il-sujġet. Jiena qed nistaqsi il-Parlament, il-gruppi politiċi kollha. Jekk ma nitrattawx dan l-argument fuq ix nistgħu nitkellmu hawnhekk. Grazzi ħafna, Signor Dotz. Grazzi ħafna, Sur President, pala rappresentant tal-Irlanda ta' Tramuntana, jina nishtiq li nejdilkom li jenna f'sewa xinuwa l-impatt ta' terrorizmu fuq iċ-ċittadini innoċenti. Kien hemm ħafna nies li kienu qegħdin jagħmlu jixtru fil-fitriq Schenkel f'Belfast u ma jafu ħafna xġifiri l-attakki terroristiċi. Aħna din nitkellmu fuq il-kooperazzjoni tas-servizzi tas-sigurtà. Aħna mill-esperjenza li għandna f'pajjiżna nistgħu naraw li l-kontribut ta' ħafna eh, nies jistgħu jipprevjenu it-telf ta' ħajja ta' ħafna nies innoċenti. Aħna rridu nappoġġaw dan eh, ix-xogħol ta' servizzi ta' intelligenza b'din dan l-iskambju tal informazzjoni. Jiena naħseb li dawk dawk illi huma nkwetati fuq il-ħelsien u l-libertà li għandha tkun ippreservata għaċ ċittadini jridu joqogħdu attenti għal xi xejn jgħidu minħabba li t terrorizmu hija teddida reali hemm min qed jgħid li ukun kun isteriku dak li jitkellem dwar it-teddida tat-terrorizmu, per jiena naħseb li din hija xi ħaġa verament bla sens, ma tagħmilx sens, din hija xi ħaġa anzi li hija teddida reali li taffettwa l kulħadd. Grazie a Sur Coelho. Grazzi ħafna, Sur President, aħna naqblu kol mal-fatt li rridu nipproteġu l prodotti nistana u nafu li kien hemm xi um, tħassib serju dwar dawn il-magni tal tal-l-iskanners tal-ġisem nittama li dawn il- il kwistjoni jistgħu jkunu solvuti min-naħa tal-Kummissjoni u Kunsillu jkbad ikunu preżentati lill-Parlament. Aħna rridu nkun nafu jekk dawn l-istrumenti mhumiex effiċenti, jistgħux jagħmlu dannu s-saħħa tal-bniedem, jistgħux inaqsu l intimit jistgħux ikunu ta' teddita l-intimità u kif ukoll għall-privatezza tal-bnedmin. Aħna rridu naraw jekk il-persuna tistax, ehm, per eżempju, tażel illi taddi minn din il-magna jew kalla kalla tażilx illi il-persuna oħra tfittxilha b'mod manwali kif is-soltu jsir. Jiena naħseb li din hija kwistjoni ta' responsabilità aħna rridu noħorġu b'soluzzjonijiet siguri illi ma jnaqsux is-sigurtà taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna aħna l-kol kemm aħna nafu li rridu niġġeldu kontra t terrorizmu dak illi huwa mitqies bħala teddita għad-demokrazija huwa teddida għalina il-koll. Naħseb illi kif smajna emmin forsi jgħid illi jekk aħna nissagrifikaw xinaqra mill-ħelsien tagħna, mill-libertajiet tagħna għal iktar sigurtà di tkun xi ħaġa pożittiva, però jista' jkun li titlef it-tnejn li huma jien ma naħsibx li din hija eh, vera. Jiena naħseb illi ehm, dawn il-magni tal-skan tal-ġisem jistgħu jżidu s-sigurtà. Daw il-magni jistgħu jgħinu nasab biex aħna nistabilixxu libertà u ħelsin sħiħ kif ukoll sigurtà sħiħa. Dak huwa dak li qed jgħidulna, però jiena ma nix ċerta, jiena rrid nkun naf jekk hemmx riskju għas-saħħa tal-bniedem, hemm problemi bid-dinjità tal-bniedem, bid-drittijiet fundamentali tal-bniedem, kif ukoll il-mod ta' kif jistgħu jerġgħu jintużaw dawn ir-ritratti li tieħdu b'din il-magna. Rridu naraw li jkollna approċċ fuq il-livell tal-komunità u rridu naraw ukoll li jkollna sistema tajba li taħdem b'istess mod kullimkien. Għanna il-kustin il- ħajkonna naqbżu il-proċedura kħġdija għax ma nixħi. Sir Batten, Iva, nafu illi dawk illi huma favur il-paċi, ħelsin u d-demokrazija, l-koll kemm aħna naħseb inkwetati fuq it-terrorizmu, minħabba l-terrorizmu jaħdem tajjeb. Xin fejn jiterrorizza l-gvern tal-Irlanda ta' fuq huma terrorizzaw għatlu ħafna nies. X'eżempji aħjar għandna ta' terrorizmu li kellu suċċess? pal per eżempju il-komunizmu fl-Azja u fil-Russja. Mannix iktar eżempji ta', ta terrorizmu ta' suċċess iktar tajbin minn dawn. Aħna il-bira nafu illi fost dawk illi ivvutaw il-bira kienem bosta nis illi kienu forsi membri ta' xi gruppi politiċi differenti u Sur Barroso stess kien Maoist qabel. Is-sigurtà soċjetà tagħna huwa valur importanti ħafna rridu nkomplu aħna nippreservaw. Huwa ċar li jekk nippruvaw aħna nżidu l-kontrolli tas-sigurtà dan irid ikun irrid jimxi ma mal servizzi ta' intelligenza li jużaw l-iktar teknoloġija avvantata. Jiena naħseb naturalment li ħafna drabi ħana nintilfu fl-emozzjonijiet u mhux dejjem nkunu nafu kif għandna nkunu iktar koordinati. Naħseb illi aħna rajna xi ftit ta' testijiet dwar ta' dawn il-magni tal-scanners. Però m'għandniex rizultati finali u preċiżi aħna rridu niddefendu naturalment id-drittijiet tal-ċittadini tagħna, però fl-istess ħin ma rridux nkunu pedantiċi fuq dan, rridu naraw li nkun konna nieħdu prekawzjonijiet li hemm bżonn, però fl-istess ħin jiena naħseb illi ma nistawx ukoll sistema fejn aħna inkunu qegħdin ngħidu li dawn ir-ritratti li jittihdu bl-iskanner ikunu qegħdin jiksru drittijiet tal-privatezza. Jima nasibx naħsibx li dan huwa l-każ, aħna nkunu qegħdin nagħtu risposti effettivi li dawn iċ-ċittadini naturalment aħna nipreservaw l-integrità ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, ziz kollegi sa naddu għal-proċedura kaġdijaj, dan huma l-ismijiet tan-nis li jistaw jitkellmu f'din il-proċedura wara minuta jiena ħanaqbad u naqtalkom il-mikrofon, mhux ħanaqgħod n l-ebda martel, ġifieri ħassa ħanejt l-ismijiet, is-sur Sazata, s sur Kolino, s sur Matukka, is-sur Leichtfried, is-sur Emsik, is-sur Njura Banafos, s sur Njur Tanok, is-sur Ernst u s-sur Molzer. Minuta kif tilkom għalikom il nibdew bl-ewwel kelliem. Grazzi ħafna ziz kollegi fid-dawl tad-dibattitu tal-lum naħseb illi nistgħu ngħidu illi l-użu tal-body scanners hija xi ħaġa li toħloq kwistjoni diskussjoni estensiva. Naturalment is-sigurtà tal-passiġġieri huwa l-iktar punt importanti, però ma nistgħux ninsew ukoll il-prinċipju ta' proporzjonalità li japplika hekk ukoll. L-użu ta' dawn ta' dan it-tamir ta' sigurtà jaqajem ħafna kwistjonijiet li għadhom ma kienux imwieġba, per eżempju l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem ta' dawn il-magni. U xinejdu dwar l-istampi u ritratti li joħorġu minn dawn il-magnet u kas daw ħaj jinżammu segreti jew jistgħu jintużaw b'xi mod li jista' jkun ta' dannu. Jina naħseb illi jekk aħna ma nagħmlux progress fuq din l-informazzjoni żgur ma nistgħux inkunu favur illi jkun hemm introduzzjoni mandatorja ta' dawn l-scanners kullimkien. Aħna għanna soluzzjoni għad nipruvaw issa nsibu l-problema, għad nimxu bil-kontra. Is-sur Kolino. Sur President, eh, min għandi punt wieħed li huwa importanti ħafna. Id-drittijiet tal-protezzjoni tal-dritt tal-privatezza huwa dritt importanti ħafna naturalment u aħna rridu nipproteġu l-privatezza tal-ċittadini tagħna kif suppost. Xi ftit ġimatilu f'dan il-Parlament aħna adottajna riżoluzzjoni fuq il-programm ta' Stokkolma u dan huwa minħabba li aħna din nippruvaw nġibu bilanċ bej il-libertajiet personali u l-privatezza ta' kull bniedem u fl-istess ħin is-sigurtà. Issa, jekk aħna llum ħan nippruvaw niżguraw li l-Unjoni Ewropea tipprova solvi din il-problema li hija komuni għal kulħadd, aħna din nippruvaw nagħmluh dan minħabba li din hija sfida li taffettwa għal kulħadd, sfida prinċipali għet niprivaw niprodeġu aħna fl-istessin l-ċittadini tagħna u rrid nixtieq nitlob jiena l-Presidenza Spanjola u l-Kummissjoni wkoll sabiex iħasselħulna rasna li żgur ħaj jkoperaw magħna dwar dan. Grazzi ħafna, jien nixtieq nagħmel kontribut għal dan id-dibattitu, jiena naħseb li f'dan id-dibattitu nistgħu naraw ukoll illi aħna qegħdin nuru illi huwa importanti ħafna li nkomplu niġġieldu terrorizmu. Dan id-dibattitu dwar l-introduzzjoni ta' dawn il-magni tal-iskanners fl-aeroporti kollha tal-Unjoni Ewropea jista' jkollu bosta effetti. Din il-miżura hija kont pjuttost kontroversjali minħabba li, pereżempju, ċertu affarijiet li jkunu inbelaw mill-persuna ma jkunux jistgħu jidru fil-magna natu każ. U allura eh, rridu naraw ukoll jekk din il-body scanner ux ħajamel dannu għas saħħa tal-bnidem jiena ma nistax u koll eh, naħseb illi nistgħu niggarantixxu aħna l-privatezza tal-bnedmin jekk ikun hemm dawn ir-ritratti tal-persuni. Tal Issa l-Sur Lightfree tal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Hemm prinċipju wieħed li huwa importanti f'dak li għandu x'jaqsam bis-sigurtà ġifieri li r-responsabilità tal-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna fuq livell Ewropew. Ma nistgħux li jkollna stat membru jagħmel dak li jidhirlu li huwa l-aħjar li jagħmel aħna rrid ikkunna dan il-prinċipju bażiku ġifieri ta' protezzjoni tas sigurtà ta' ċittadini tagħna mbagħad inti ikollok jew l-introduzzjoni ta' dawn l-iskanners jew nkella l-hemm. It-tieni kumment li xtaqt nagħmel sur President jek aħna ħan introduċu dawn il-magni, il-qoddim rridu nitkellmu kol dwar il-finanzjament, min ħajħallas biex nintroduċu dawn il-magni kollha nafu illi eh, eh, naturalment l-introduzzjoni ta' dawn il-magni ta' dan it-tamir ta' sigurtà żgur li jiswa ħafna flus u rapporter importanti wkoll li jaħseb dwar dan l-aspett finanzjarju aħna din nitkellmu fuq sigurtà pubblika. U din hija importanti li niftakru wkoll li l-flus tal-fondi għal dan it-tamir żgur ħajġi mill-flus tal-pubbliku wkoll. Grazzi ħafna, nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-Konsil dwar eh, l-effetti li dan l-iskener jista' jkollu fuq is-saħħa tal-bniedem. Meta pereżempju ikollok dawn l-X-rays u dawn it rays li dawn l-X-rays li jinkollu qed jiġu fuq il-ġisem tal-bniedem dan jista' jkollu effett. U l-pubbliku ma jafx x'effetti jista' jkollu dan, dan l-scanners jista' jagħti stampa 3D tal-ġisem tal-bniedem u jista' jkun li dan iwassal ukoll ċertu mard ġenetiku u r-riskju illi wieħed jista' ikollu jekk jaddi regolarment minn din il-magna ta' sken ma nasibx jista' jiġġustifika l-introduzzjoni ta' dawn il-magni. Grazzi ħafna, il-terroristi m'għandhomx eh, valuri u ma nasibx nistgħu nagħmlu differenza hawnhekk f'dan il-każ. Naħseb li l-unika għan prinċipali li huma għandhom huma huwa li joqtlu lil bosta nissa biex jagħmlu l-punt tagħhom dak li hija xi ħaġa li hija negattiva hija li aħna introduċejna bosta miżuri sabiex niproteġġu s-soċjetà ċivili kontra l-attakki terroristiċi, però ħafna drabi dawn il-miżuri innaqsu drittijiet tal-istess ċittadini li qed nippruvaw nipproteġu ġifieri jekk dawn dan it-tamir ta' sigurtà dawn l-scanner sa jkunu approvati aħna rridu nitkellmu fuq leġiżlazzjoni, rridu ndiskutu leġiżlazzjoni, rridu naħsbu fuq l-armonizzazzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar dawn l-scanners Aħna naturalment ukoll żgur li ħajkonna bżonn ta' leġiżlazzjoni ġdida dwar il-ġdida kontra t-terrorizmu. Din il-kwestjoni kollha tal-scanners tal scanners tal fil-aeroporti tal-Renju Unit u kif prezentaw kol Sur Gordon Brown naħseb li xi ħaġa verament xokkanti jiena naħseb illi l-fatt li aħna qegħdin eh, nimponu illi nisa tfal u anka nis oħra kollu rridu jgħaddu minn dawn il-magni Zgur li nistgħu nipperikolaw il-ħajja is-saħħa tagħhom dan ħajkollu effetti kemm fuq is-saħħa tal bnidan kif ukoll fuq il-ġilda. Jiena naħseb illi dan jista' wkoll iwassal għal ċertu mar ġenetiku. Jiena bħala tabib u bħala wieħed li jivvjaġġa ta' spiss ma nistax naċċetta illi jinkunu introdotti dawn il-magni kemm għal-reġnijiet ta' privatezza kif ukoll għal-reġnijiet ta' saħħa. Jiena naħseb li minn flok għandna jkollna il-profiling tal-passiġġieri kif jagħmlu fl-Iżrael. Signora Ansal Hodor. Jetzt, jetzt was was. Ähm, Körperscanner sind ganz klar und das ist Down the body scanners mela. Dawn indubjament għadin jindaħlu fi privatezza tagħna u hawnhekk hawn żewġ affarijiet importanti. L-ewwel nett xiġifieri kalma proporzjonali. Nistgħu nejnu bihom dawn biex nġidu terrorizmu tweġiba mannix. Għala kaħjina naqbel dak li għalti Sinjura maestro itkelmet dwar evalwazzjoni ta' l-istrumenti rekwiziti kollha qabel ma nagħmlu xi ħaġa. U hekk iridu aħna, u mbagħad hemm kwistjoni ta' riski tas-saħħa aħna kollha li qegħdin hawnhekk preżent illum ikonna ngħaddu minn l-iskanners kważi darbtejn fil-ġimgħa U dinajja miżura illi ħatib hemmhekk għal ħafna snin, allura jiena ġin nkun naf x'riskju qed ikun hemm mas-saħħa tiegħi. U qabel ma jkun hemm valutazzjoni tajba, jiena m'iniex lesta li nkun soġġat għal dawn il-body scanners, irid tweġġi biċ Where is she? 650. Signora Givasi. Tixtieq titkellem jew le, Sinjura? Għandek minuta. Iva, grazzi. Jekk tippermettili, jiena nixtieq nagħmel rabta bejn l-iskaners, is-saħħa u t-terrorizmu. Il-Kumitat tal-interaġenzija tal-, intelligenzija tal radjazzjoni u s-sikurtà li għanna l-International Atomic Energy Agency u Nuclear Energy Agency daw kollha xejn li jdu l-nisat qalu tfal m'għandhomx ikunu soġġetti għal body scanners. Avolja l-livelli tar-radjazzjoni jistgħu jkunu baxxi ħafna, xorta m'għandhomx ikunu soġġetti għalihom. Importanti nkunu nafu illi l-exposure għal radjazzjoni baxxa tista' twassal għal kanser, tista' twassal għal deformità. Allora x'kif nistgħu niġġustifikawhom daw? Għandna teknoloġija disponibbli li tippermettilna naslu għall-istess għanijiet. Għalhekk, iridu naraw daw l iskeners fl-istampa l-istampa kollha. Is-Sur Moser. President, ma nix ninsew illi terrorizmu internazzjonali qed jiġi promoss. Anke minn deċiżjonijiet ħażina li qed jieħdu mis-servizzi tal-intelligenza tas-Stati Uniti wkoll. kull attak spiċċa wasal għal aktar restrizzjonijiet. U qed isiru dejjem aktar qed nikkontrollaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna huma qegħdin isiru dejjem aktar u aktar trasparenti. Hemm ħafna dubju wkoll fuq il-fattibilità. U l-Islamisti, fundamentalisti, tassew ħajif u jak namlu daw il-body scanners, vera ħan Grazzi Grazie ħafna issa għal kunsill is-Sinjur Perez Rubalkava. Grazzi ħafna, President, fil-qosor. Jina smajt b'attenzjoni da kollu li qalu gruppi kollha u l-membri parlamentari kollha fuq dan il-suġġett. Jina diskussjoni konġunta interessanti ferm u li jina napprezzom ħafna. Kifat fl-ewwel intervent tiegħi nixtieq ngħid li xejn ma nixtieq illi intemmu diskussjonijiet fuq suġġett daqshekk sensittiv bħalma huwa il-ġlieda kontra terrorizmu wara l-attentati, ovvjament jiġu l-ewwel qed nistudjaw daw l-attentati biex naraw x'kien hemm x'fallimenti kien hemm fis-sistema tas-sikurtà tagħna. Però din il politika antiterrorista hija politika li se tiġi studjata tajba u rridu napplikawha b'mod proporzjonali imbagħad jekk fl-aħħar mela ħanieħdu miżuri irridu li dawn il-miżuri jkunu skont il-prinċipju tal-ankella kodu nagħmlu żban kbir. Għara kidu nanalizzaw dak li sar f'Detroit sabiex ma jerġax nilwasqu l-istess balli. Balji. Pero ma rridux naġlu zzejja għax inkella nispiċċaw nadottaw miżuri illi ma jamlux sens. L-Ewropa għanda strategija tajba kontra terrorizmu għanna din strategija din hija strategija li fl-aħħar snin rrit li hija effettiva. U fil-pajjiżi differenti jdu naraw kemm ħafna drabi din l-istrateġija komuni qiegħda taħdem, din l-istrateġija li jilna snin issa li għadha tajnija ċisantej. sentejn. Il-kommenti li kellna hawnhekk interessanti ħafna, nerġa' nirrapeti għal darbarra qegħdin nirrakkomandaw li niddiskutu eh, u nistudjaw sew biex naraw din l-istrateġija li fl-aħħar snin qegħdin issa nippruvaw nikonkretizzawa fil-prevenzjoni. Nara kif qed taħdem di fl-ewwel snin ta' din l-istrateġija konna qegħdin nifukaw fuq il-persekuzzjoni. Però l-iktar ħaġa importanti ta' terrorizmu għali inżommu li jiġri mhux li mbagħad naraw x'ġara. Għalhekk Aħna mħazbin b'suġġetti bħal radikalizzazzjoni kif semmit il-Kummissarju, idu nistudjaw ukoll il-konjun tal-politika fil-pajjiżi kollha differenti li qegħdin um, ehm, formulaw fl-istati membri differenti illi din ir-radikalizzazzjoni hija ehm, ir-raġuni wkoll ta' ċertu attakki li rajna f'dawn is-snin li għaddew. L-importanti mhux li ngħaddu l-informazzjoni kollha li wieħed ikollna f'dan l-iskambju tad-data, l-importanti huwa li tkun id-data relevanti li tingħata. Dak l-importanti, mhix kwistjoni li aħna nispiċċaw issa isna um, nintradmu taħt ħafna informazzjoni. Imma rridu nkunu natu l-informazzjoni, niġbu l-informazzjoni relevanti sabiex nkunu effettivi. Aħna sana strateġija illi meta tħol fis-seħ tippermettilna li s-sistemi tagħna tal-iskambju ta' informazzjoni jaħdmu aħjar meta tkun fuq l-iskambju ta' informazzjoni qed nitkellem fuq l-Europol fl-Eurojust u qed nasab ukoll fuq il kosja li għandna wkoll membri tal-Parlament, membri tiegħu. U naraw kif kollox jaħdem b'mod aħjar. Din il-polemika tal-body scanners issa kuħat qed jiddiskutija hija importanti ħafna u kif għad fil-bidu u kif qalet ukoll il-Kummissarju u l-Kummissarju dan huwa suġġett li rridu niddiskutuh. Avolja li żejali kun li kollna xi formulazzjoni komuni Ewropea bejn kulħadd. Jekk ma jirnexxinix nagħmlu dan kulħadd jispiċċa jwaqqa fil-politika tiegħu kull pajjiż differenti u jkun hemm ċertu pajjiżi illi ikollam miżuri naqra iktar bsib minn oħrajn, pero għalhekk l li jkun li nsibu pożizzjoni komuni għal kulħadd. Isejna naħseb li l-importanti kif qed ukoll fil-bidu jkollna diskussjoni kalm, serju. L-għonet iddu naraw kemm huma importanti daw l-scanneries, xinu ma limiti tagħhom jekk x sens jew le biex ma għal ridu aħna. Imbagħad idu naraw ukoll x'inhu l-kompatibilità tagħhom ma' drittijiet fundamentali u fit-tielet iridu naraw l-implikazzjonijiet li jista' jkollhom fuq is-saħħa ta' dawk li jiġu jgħaddu minnhom dan huma tliet suġġetti iridu nistudjaw u ġara jkun darba jkollna rapporti quddiemna nkunu nistgħu niddeċidu fuq pożizzjoni komuni li naħseb li hija daqshekk neċessarju dak kollox, President u għal darba nixtieq nirringrazzjakom tal-interventi li kellna f'din il-diskussjoni li huma utli ħafna għax-xogħol tagħna. Is-Sur Kalla se jogħġbok. Point of order dan Sinjura Latford jaqbillu jkuna. Jena saqsejt mistoqsija diretta lill konsill u nixtieq tweġiba. qed x'jaseb il kunsill tal-ksur ta' tiklu 6 ta' drittijiet fundamentali ta' trattat tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-deċiżjoni tal-Qorti ta' appell Ewropea li tikkonferma l-Unjoni Ewropea kienet ħatja President Mek jaqtala il-mikrofon idla skużani m'għandix ċans li nisimak sur kallas. Kieġbok. Mr. President, ladies and gentlemen, Honorable members. Um... Sir President, Signori. Nishtiq nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom, però aħna m'għandniex il-proposta hawnhekk qudiemna biex nintroduċu xi magni ġodda b'mod obbligatorju fl-istati membri kollha u fl-ajruporti kollha. Dan mhux il-każ aħna qegħdin nistudjaw l-affarijiet u mbagħad wara April wara li konna rapport sostanti fil-ħaj studja l-aspetti kollha ta' daw teknoloġiji ġodda, nkunu nistgħu niġu hawnhekk. Jiena stess għandi ċertu dubji speċjalment dwar l-effiċenza u l-proporzjonalità kif kien hemm ukoll minn qal. Dwar l-uż ta' din it-teknoloġiji l-ġodda, però m'għandniex naqbdu mill-ewwel u niskludu possibilità ta' teknoloġiji ġodda, jridu nużaw l-iżviluppi teknoloġiċi kollha biex niddefendu wkoll iċ-ċittadini tagħna u l-passiġġieri tagħna. Għalhekk jekk jogħġobkom tiddemonizzaw it-teknoloġija ġdida, flimkien mal-kollegi Cecilia Malmström u Vivian Redding aħna ħankunu qegħdin nipproponu approċċ komuni Ewropew bir-rekwiżiti kollha neċessarji li għandhom xi jasma' kwistjoni teknoloġiċi, legali, ta' drittijiet fondamentali, ta' privatezza, dawn l-aspetti kollha insomma u ħankunu qegħdin nipproponu approċċ komuni Ewropew. Dana ċert għaliex għaw bil li l-approċċ eh, Ewropew għal approċċ preferut. Ġifri aħna hekk ħankun għadin nagħmlu fil-futur qarib ħanħorġu b'dan ir-rapport u mbagħad noħorġu nkomplu d-diskussjoni tagħna u Għamnuni, maħna lebda kos eh, konfof, fa l lebda intenzjoni li introduċu xie sistemi immedjatament, maħna xej li huwa kompletament bulletproof laqas li garantixxi sikurta ta' 100% fl-avjazzjoni ċivili, din hija xi ħaġa komplikata ħafna għandna bżonn ta' miżuri eh, sodi u kooperazzjoni internazzjonali biex naslu ximkien. Għalhekk issa aħna noħorġu bi proposti komuni u nipproponu approċċ komuni Ewropew ta' x'jistgħu jkunu rekwiżiti jekk l-Istati membri jiddeċiedu li jintroduċu ehm, dawn l-scanners tal-ġisem. Grazzi ħafna naddu issa Sinjura Malstrom, grazzi ħafna Sur President, Sinjuri, fil-faddan u għad-dibattitu importanti ħafna ġida kontra terrorizmu hija importanti Importanti li nġillu terrorizmu li xkanna esperienzi korra ħanke fl-Unjoni Ewropea dwar l-effett ta' terrorizmu ta' dida mhux biss l-individwu ma' soċjetajiet li demokraziji u il-valuri fondamentali li stati membri għandhom ir-responsabilità wkoll u r-responsabilità l-intelligenza tagħhom imma nasab issa nagħmlu ħafna fuq livell Ewropew biex nikkoordinaw u nirraffunaw dak li tġa għandna. U għalhekk jien tlaq l servizzi tiegħi biex malaj malaj jagħmlu analiżi tal-politika tal-qafas tal-odda li tġa għandna għad-dispożizzjoni tagħna sabiex naraw x-nistaw ntejbu kif nistgħu nużawhom b'mod mezzi aktar intelligenti. U jiena konvinta kol kif qalu ċertu membri l-Europol, l-Eurojust, l-autoritajiet tal-Istati membri jistgħu jaħdmu ħafna ħjar flimkien b'mod aktar koordinat u hemm il-miżuri biex dan isir. Avvenimenti bħal dak ta' Detroit huma importanti fis-sens illi ikunu qishom eh, il-qampina li qed tiġdina l-attenzjoni għal din it-teddida u tpoġġi wkoll pressjoni fuqna l-politiċi biex nagħmlu l-affarijiet ma jkam jista' jkun ħalli nħarsu ċittadini tagħna. Din hija ħaġa naturali. Però għandna wkoll responsabilità biex inħarsu ovvjament is-sikurtà imma wara analiżi eh, sħiħa, evalwazzjoni u diskussjoni sabiex il-miżuri jkunu miżuri proporzjonali u kif qalu kol il-Kummissarju Simkalla su il-Kunsill. U naħan għamluħ aħna u ħanżu konsiderazzjoni bisħiħ il-rispett ta' drittijiet fundamentali. Ekk ħatkun għat taħdem din il-Kummissjoni ħanna ġu qoddimkom proposti aktar dettaljati ta' din l-evalwazzjoni ta' din proposta u ħan diskutu kollox ma'kom. Grazzi ħafna ta' dibattitu importanti u interessanti. Eh, sizitisi. Grazzi ħafna. Id-dibattitu konġunt mela nistaw nalquħ. Jekk joġbok għandek il-kelma. Antes Gracias, Presidente, por esta oportunidad. Antes de terminar, es un punto de orden simplemente. Il-Kummissjoni ħat l-isti għallaqa li mis. Nishtiq najt li jena mistaġeb li meta nolli ideja l-keġdijaj naħseb li nibdow un-bat tajt li l-lista hija mimlija li nishtiq najt hija li rridu nirranġaw il-kriterja l-proċedura KHDI biex il-kollu jkollna ċans nitkellmu. Jien rajt kollegi oħrajn jitkellmu mbagħad inti qed tgħid issa lill-lista hija mimlija. U għalhekk nixtieq ngħid li jien kemm xejn sorpriż. Nixtieq il qudiem irridu nkunu nafu l-proċedura minn qabel. Jekk jogħġbok, nixtieq nispjega l-proċedura kif taħdem. Meta jibda dibattitu minn qabel intom tistgħu tiċċaraw li tixtiequ Eh, tiġbdu l-attenzjoni, titħlu fil-proċedura KHDI, mbatt meta d-dibattitu jasal lejt mimu, allura kunem hemm il-periklu ma titħlux fil-lista tal-kellima. Kelli 19 talbu għalhekk hemm 19 il-kellima fuq il-lista. Is-soltu nagħmlu 5 minuti, iżda hekk għamilt eċċezzjoni. Zgurajt li minn tal-inqas kull kikunem hemm kelli minn kull grupp u dawk li ġew tard ma kellhomx l-opportunità għalek titkun għawd mill-bidu tad-dibattitu bat kun tista' tolli dejk u tajt li tista' tiġbed l-attenzjoni. Grazie. Uh, we will begin